il-ħitan li kienu fl-Ewropa u qabel ma bdew is-simboli ta' għaqda aħna eh, tlajna eh, patrimonju kulturali kbir ċinematografiku li għamilna iżjed eh, maqudin u iżjed Ewropej. Aħna l-unika parlament fil-dinja li nagħtu premju għat-ċinema. It-tlet films li li rajtu daw l-aħħar ġimmat ġew sottotitolati eh, f'ħafna u ħafna lingwi. Kien hemm projezzjoni tagħhom ġew murija eh, mal-Ewropa kollha u saħan 46 belt differenti fl-Ewropa. U nixtieq nirringrazzja dawk kollha li ippromovew u żviluppaw dawn il-film su għataw il-possibilità daw il-reġistri, daw l-atturi biex eh, jiddalogaw b'daw l-opinjoniet pubbliċi. Qabel ma nagħti l-premju nixtieq eh, nagħti omaġġ u il rispett lejn dawn ir reġistri u naraw il-prodott aħħari li joħroġ minn idejhom frott ta' passjoni ta' ħidma u impenn kbir u ħafna drabi ta' riski kbar li ħafna atturi, awturi u e, reġisti jaddu minnu anke l koraċ li nittrattaw kwistjonijiet li ħafna drabi mhumiex komdi. E, argumenti e, diffiċli anke l-ġlieda għall-espressjoni tal-kelma infakkar il kulħadd l-impenn tal-Parlament Ewropew fid-diskussjoni dwar id-direttiva fuq id-drittijiet tal-awtur u d-difiżi u nistieden ukoll il-parlamenti nazzjonali kollha biex jirratifikawha kemm jista' jkun malajr. Ir-reġisti u l-awturi li kellna il li kellna il, il l-unur illi nsiru nafu permeċ tal-premju tal-films lux dejjem iżdiedu u nirrispett nir rispett. Nirringrazzjawhom. Mela dal-envelope, qed jgħid il-President tal-Parlament. Qed niftaħ l-envelope, mela. God exists. Her name is Petrunia. Rebaħ il-premju. Ta', ta Signora Teona Mitewska. I actually I prepared something. Fil-fatt jina preparajt xi ħaġa x'ngħid. Nitlobkom ftit tal-paċenzja. Huwa moment eċitanti ħafna lija, imma ġejja. Mela. Petrunia. Petrunia rasa jibsa. Hija r-reżistenza tagħha, l-kuraġġ tagħha illi eh, tmiss il-permess tagħhom tmiss ħafna qlub imma fl-aħħar tal-ġurnata hija ġlieda lejn il-ġustizzja li tmissna fil-qiegħ mill-qiegħ. Jiena dejjem jikkritikawni mill-politikanti tal-Paċedonja li jiena politikanta wis u veru. Li jiena interessata f'devjazzjonijiet fis-soċjetà inħossu l-opinjoni tiegħi li nitkellem fuq problemi illi ħadd ma jkollu kuraġġ li jsemmi għax fl-aħħar ta' ġurnata kif nistgħu nibnu futur aħjar jekk aħna ma jkollniex dal-kuraġġ. U biex nagħmlu dan, irrid ikollna l-ispazju, ninataw l-ispazju biex nesprimu l opinjoni tagħna bil-libertà u dan fidejkom politikanti. Fisem għal l-awturi u dawk joħolqu l-arti mal-Ewropa kollha biex nassiguraw id-dritt essenzjali tal-bniedem, il-libertà ta' espressjoni u l-libertà tal-kelma. Il-biraħ dan kien hemm dar raġel illi għadda ħames snin il-ħabs. Dan qatt m'għandu jerġa' jirrepeti ruħu fid-dinja u hawnhekk fejn il- aħna bħala artisti għandna din il-ġlieda nirrepeti biex inżommu l-libertà tagħna biex nesprimu lilna nfusna mingħajr biża' u b'mod ħieles. Jiena mara. Jiena mill-Maċedonja u jina Ewropea. U verament nemmen qed tajt il-kelliema li l-futur tal-Ewropa huwa fis-solidarjetà, inklużjoni u mhux esklużjoni. Jiena mara, jiena mill-Maċedonja, jiena Ewropea, u l-ġejni tal-Ewropa hija fis-solidarjetà u mhux fil-mibeda hija fil-inklużjoni mhux l-esklużjoni. Grazzi. Yes, the mic, oh no, the microphone is on. And we should continue because... Għanna nkomplu, għaxem rebbiħa oħra l-lum. ħanatu l-opportunità lill-oħrajn ukoll. M'hemmx rebbieħ wieħed biss, avolja jiena nifraħ lil Petrunja, lil ta' Petrunja ma nagħtlet rebbieħ llum. It-tieni rebbieħ u għadan. Huwa cold case ħamix hold, nifriħilkom. Proset. don't leave. U jekk joġb, jekk joġobkom titilqux issa xem it-tret premju. It-tret rebbieħ. Film sabiħ ħafna, kien hemm ħafna diskussjonijiet anke f'din il-kamra, imma t-tielet premju huwa eh, diġà nafu ta' huwa d-realm. U nitlob il-Rodrigo Sorogoin biex jitlaq fil-platea l-premju.